l-talba ta' konsultazzjoni minnaħa tal-Kumitat ta' Reġuni dwar il-mobilta urbana. Il-votazzjoni ser isseħ b'mod nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni nominali hija miftuħa tajt il-Presidenta. Everybody voted. Kulħadd vota. Kulħadd vota il-votazzjoni issa hija magħluqa. U din ġiet eh, din għaddiet. Is-Sinjura Strela, Sinjura President, Meta jiena ġejt dal-ħodu, eh, Ndunajt illi l-karta ta' votazzjoni tiegħi miex edha eh, hawnhekk għaliex ħallejt hawnhekk il-bira filgħaxija u għalhekk jiena m'għandix din il-karta f'idejja u għalhekk xtaqt nitlob lis-servizzi sabiex jaraw daqsxejn xamlu bil-voting card tiegħi illi jiena għallejt warajja hawnhekk il-bieraħ. Placements are always available. Uh from the office. I'm afraid. Dawn huma disponibbli mill-uffiċċju tajt il-President. Naħseb dan li ser ikollok tagħmel issa. Il-punt li jmiss huwa taħt il-proċedura semplifikata għal rapport tas-sur Onesta, is-sur Crawling. Grazzi ħafna, Sinar President, taħt il-proċedura 170 qed nitlob uh, sabiex dwar il-proċess ta' petizzjoni eh, dan għadu ma ġiex eh, trattat skont il-regoli ta' proċedura tal-Parlament. Dawn il-kustjonijiet eh, skont il rapporta onesta, ta' sur onesta, Tnitlob eh, illi id-data għad-diskussjoni tal-5 ta' marzu titressa għattini ġimma ta' marzu. Grazzi ħafna. Ħanniħu kellim wieħed favur dan din il-proposta u kellim wieħed kontra. Is-sur onesta. Dan il-rapport ibidel il-regolament tagħna jippreċizzah biex naraw il-petizzjonijiet li jirċiv il-kumitat tagħna jiġu rċevuti kif ma nilqawhomx kif natu tarif lil persuna tressa il petizjoni Fil-Komitat Kostituzzjonali kien hemm maġġoranza li fal-vot wieħed, ġi ma tantx hemm polemika. Imma artiklu rridu nippreċizzaw fejn. Qed ngħidu li meta trattat ta' Lisbona jidħol fis jekk jidħol fis petizzjonijiet li ġu indirizzati mhux lill-Parlament imma lill-Kummissjoni Ewropea tafu li hemm dik il-petizzjoni b'miljun firma Jekk din kollha rabta ma' eh, petizzjoni li aħna jkollna qudiemna narfu l-persuna li resqet il-petizzjoni. Din il-ħaġa li qed toħloq problema. Jiena nista' naċċetta li nivvutaw fuq fil-5 ta' Marzu u naċċetta wkoll jekk nagħmlu issa. Imma tkun ħassa jekk ma nirtukkawx il- rapport tagħna jekk aħna ehm, ma nindirizzawx din il-kwistjoni. Allura jina naqbel mal-kollega tagħna. In favor or... Aw, xaħtiħor li xtiq jikkellem favur jew kontra din il-proposta għal posponiment. Jekk mhux il-każ ser nivvutaw mela dawk li huma favur li din jiġi dan jiġi pospost. Grazzi dawk li huma kontra astensjonijiet u għacċar illi dan għandu jiġi post-post id-data ser titressa. Il-punt li jmiss huwa taħt il-proċedura semplifikata dwar ir-rapport tas sinjura Madurell dwar l-infrastruttura ta' riċerka Ewropea il-votazzjoni nominali hija miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni hija magħluqa u din għaddiet nifirħu l-rapporter. Il-punt li jmiss huwa il-vot dwar ir-rapport tas Sur Marion dwar il-Konvenzjoni ta' Kooperazzjoni Multilaterali eh, fil-sajt tal-Atlantiku. Il-votazzjoni miftuħa. Kuħat vota Votazzjoni maluqa. Din għaddiet. Nifirħu koll ir rapporter il-punt li miss hija l-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Sinjora Kinnok dwar post speċjali għat-tfal, votazzjoni oħra nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni hija magħluqa u din għaddiet. Għadar boħra nifirħu l-Sinjura Kinnok li hija rapporter. Punt li mis huwa l-votazzjoni dwar ir-rapport sur Kotini dwar il-qafas ġenerali għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-impjegati. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa Din għaddiet ukoll nifirħu l-sur kotni rapporter. Il-punt li jmiss il-vot fuq il-rapport ta' Sinjura Toja dwar l-ekonomija soċjali. Jina qed nara li rapporter tixtieq eh, tipproponi emenda orali. Is-Sinjura Toja, tajt il-President? Grazzi ħafna, Senjor President, xtaqt nissuġġerixxi li paragrafu 12 konna dan il-ġej illi nżidu the components of il-komponenti ta' u uh, e, marbut ma' tillet uh, settur. Ma jidirx li għal kasa lek ser nivvotaw permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa u dan il-rapport ġi adottat nifirħu l rapport Il-punt li jmiss il-rapport ta' Sinjura Zampazi dwar is-saħament mentali votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni hija magħluqa rapport ġi adottat nifirħu l-rapporter. Il-punt li jmiss huwa il-vot dwar ir-rapport ta' Sur Gjurk dwar l pjani ta' azzjoni nazzjonali dwar l efficienza tal-enerġija votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kolħat vota l-votazzjoni hija magħluqa u dan ġiet adottata għal darba ħra nifirħu lir-rapporter. Punt li jmiss, il-vot fuq rapport mis-Sinjura Miguelet Ramos dwar ir-riċerka applikata marbuta mal-politika komuni tas-sajd, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni hija magħluqa. Dan ir-rapport għadda u nifirħu l hekk. Il-punt li jmiss huwa l-vot dwar ir-rapport ta' Sinjura Sederschold dwar il-Karta Professjonali Ewropea għal min prof di servizzi Mela, ħana ma li rapporter tgħid il-Presidenta. Sinjura Sederschold. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena illi għaw mux ħażin u nisa nimmaġina kem konu kontenti kik għandhom ximparla l-xi żewġ minuti. Ah, dan huwa eżempju ċar ta' kif eh, niprofaw nissimplifikaw il-ħajja ta' ċittadini tagħna u li kollhom saqajhom fis-sod fejn jidħlu servizzi professjonali. Minħabba anka eh, l-elezzjonijiet li ġejjin se nħalli jekk kif innu għaliex anka fil-komitat ma fadalx x'naħdmu. Mela votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Rapport għadda nifirħu l-Sinjura Shederholz. Issa, eżis kollegi, nista' informakom bi pjaċir kbir illi l-lum qed nilqgħu magħna delegazzjonijiet ta' membri parlamentari u viżitaturi oħra mill-Parlament tal-Mongolia u uh, din il-missjoni uh, mill-Mongolia għall-Unjoni Ewropea. Edin magħna